snin. Aħna rridna nigarantixxu wkoll sigurezza fuq il-post ta' xogħol u jgarantixxejna wkoll id-dritt għall-istrajk. Grazzi. Dziękuję pani za zabranie głosu w imieniu komisji. Grazie ħafna. Grazie ħafna, onorevoli Serakjan. Nisimaw sam il-Kommissjoni Ewropea, Viċi President. Jim Kallas. Grazie ħafna,